nipromovu x-xogħol ta' settur attiv tal-NGOs, m'għandniex u l dawn l-istess NGOs. Ευχαριστώ Grazie ħafna. Nistgħu nagħlqu d-dibattitu hawnhekk. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda mistoqsija orali lill-Kummissjoni fu situazzjoni ta' Xmara Ġordan, mod partikolari tan-naħa tisfel ta' Xmara Ġordan. signor presidente il fiume giordano rappresenta un grande patrimonio non solo ambientale ma anche agricolo ed economico. il huwa wkoll importanti ħafna għal bdiewa f'din iż-żona dinja. Issa, sitwazzjoni tagħhom hija ta' mill l-ilmijiet kollha li qegħdin jiġu id-direzzjoni tagħhom meta tiġi mibtula dawn sfortunatament se jinxfu dal dal-waqt dawn l-ilmijiet u importanti ħafna li n-nies jkollhom ukoll aċċess għall-ilma, provvista tal-ilma, l-assembleja dwar il-Euro mediterran fil-Istati Uniti qed tistudja propju dan il-każ Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa mhux biss il-gvernijiet, mhux biss l-awtoritajiet lokali ma wkoll il-Kunsill u l-Istati membri għandhom jagħtu l-assistenza teknika anke finanzjarja li tant eh, ta' bżonn riżoluzzjoni li ġiet firmata mill-gruppi politiċi u qegħdin ukoll nitolbu l-Kummissjoni biex tagħmel referenza mhux ambigwa għal din il-politika fil-politika dwar il-viċinat f'dak li għandu xaqsam ma' territorji okkupati u l-Ġordan huwa ta' vitalità ta' importanza kbira l ġordan hija xi ħaġa verament prezzjuża infatti l-ilma hija xi ħaġa verament prezzjuża u rridu nassiguraw li l-ilma jingħata lin-nies jiġi distribwit kif suppost u li n-nies kollha tar-reġuni jiġu sodisfatti. Dan huwa ta' importanza kbira jekk aħna nixtiequ li jkollna paċi u stabilità fil-vant nofsani. Inħarsu l-qudiem anzi kontenti ħafna li naraw illi il-negozjati ta' paċi bejn il-Palestinjani u l-Izraeljani għarġaw bdew. Nittamaw illi kemm jista' jkun malajr aħna se jkollna kooperazzjoni sħiħa bejn il-gvernijiet u l-awtoritajiet lokali tar-reġjun kif ukoll l-NGOs sabiex inkunu nistaw nassiguraw illi ix-xmara tal-Ġordan ta' naħat isfel tiġi salvata li din kol se tajn kol il-popolazzjoni lokali. Grazzi. Kommissarju Fule, fissam il komissjoni għal 3 minuti. Sur President, onorevoli membri, xtaqt nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità biex nid-diskutu l-kwestjoni kritika tal-ilma fil-vant nofsani. L-Unjoni Ewropea taħseb li l-kwistjoni tal-ilma hija xi li tħasseb ħafna reġun u jiena naqbel ma tħassib tal-onorevoli membri ta' din il-Kamra billi dan ir-reġun huwa karatterizzat minn skarzezza ta' ilma u detorjazzjoni tal-kwalità tal-ilma illi xaktarx eh, huma kwistjonijiet se jaggravaw ruħha minħabba tibdil fil-klima. Aħna konxi fuq l-impatt li da jista' jħalli fuq il-ċittadini tar-reġun u anke fuq il-sigurtà tar-reġun. il sigurtà tar reġun reġun L-Unjoni Ewropea taħseb illi l-ilma hija priorità fir-reġun u hemm bżonn soluzzjoni reġjonali għal din il-problema. Kif intom tafu tajjeb l-Unjoni Ewropea ila żmien twil involuta sabiex ikun hemm paċi dejjema bejn Izrael u l-Palestinjani. Fejn l-ilma hija waħda mill-kwistjonijiet li għat iridu nsolvu flimkien mal-frontieri, refugġati, Ġerusalem u s-sigurta. L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi is-sitwazzjoni speċifika tal-xmara Ġordan u naħt isfel ta' xmara Ġordan u anke bżonn programm aktar effiċenti fil-maniġar ta' ilma. Għal daqstan taħna impenjati firxa ta' attivitajiet fuq livell nazzjonali sotto reġjonali mal pajjiżi ġirin kollha aħna nappoġġaw riforma u politika li tħeġġeġ l-applikazzjoni ta' maniġjar sostenibli tal-ilma. Permezz tal-politika tal-ġirien u miżuri oħrajn l-Unjoni Ewropea qed tiffoka fuq eh, kooperazzjoni transkonfinali u li naqdu flimkien il-komunitajiet tal-żorz tal-ilma li għandhom tħassib komuni dwar l-ilma attivitajiet tal-Unjoni Ewropea jimmiraw bini ta' kapacita dak ma' xaqsam autoritajiet differenti tal-ilma unka utenti il-ġabra u anka disporzjoni ta' informazzjoni il-trattament tal-ilma, konservazzjoni tal-ilma, inkluż anka l-waterways anka sistemi eh, ta' irrigazzjoni effiċenti wkoll aħna xtaq nifokaw fuq id-domanda u l-provvista tas settur tal-ilma nistabilixxu l kundizzjonijiet li permettu maniġar integrat ta' ta' żort ta' ilma fil-ġejjini. L-Unjoni Ewropea mhijiex weħida fl-isforzi tagħha l-Istati membri u donatori oħrajn huma attivi. U aħna qed nikkoordinaw l-affarijiet magħhom sabiex niżguraw komplementarjetà. Grazzi. Fisem il-gruppi politiċi, nibdew bis-sinjura Krazza fisem il-PPE. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. Dan huwa pass importanti sabiex naraw il-qed niddiskutu dil-kwistjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew u ġa kellna studju fuq il-wit tal-ġordan u anka ixmara ġordan bappell li sar sabiex intejbu s-situazzjoni. Et nitkelmu dwar wirt kulturali, et nitkelmu dwar xaħġa li importanti għal miljoni ta' persuni madwar id-dinja. U għandu aspet prodotti li għandhom xaqsu ma' turizmu, ekonomija u oqsma oħra għal persuni fil-reġun. Għal daqstant hemm bżonn nisqu fuq il-problemi li jeżistu u nimmobilizzaw il-persuni għal protezzjoni, hemm aktar sforzi fuq livell Ewropew kif qal il-Kummissarju. Id-duskettejna dan f'numru ta' okkażjonijiet qabel. Għanna nifukaw fuq kooperazzjoni fuq livell reġjonali għaliex aċċess għal pajjiżi fir-reġun hija ħaġa imma wkoll hemm bżonn nieħdu responsabilta u anka eh, nerfaw responsabilta għas situazzjoni semma pjan, pjan illi ġi mfassal minn Izrael u semmejna wkoll l-iskambju ta' l-aqwa teknoloġija u anka l-fin ta' teknoloġija li xaġa importanti ħafna f'dan il-qasam. U importanti wkoll nirrimarkaw illi qed naraw perikli reali, perikli reali li mhumiex biss qed su desertifikazzjoni desertifikazzjoni manka telf il-biodiversità periklu ta' nixfa u anka jekk ikonna dil-kooperazzjoni reġjonali tir riżoluzzjoni qed ngħidu li hemm bżonn inwaqfu kumitat speċjali jew kummissjoni għax Mara Ġordan u żona kollha ta' naħat isfel ta' xmara Ġordan u jkollna membri mill-pajjiżi tar-reġun, il-Ġordan, is-Sirja, Izrael u l-Palestina. U ninvolvu kol pajjiżi oħrajn, il-Libanu u s-Sirja. Nittama il-plenarja l-plenarja ti vot favur din ir-riżoluzzjoni u bekk natu messaġġ ċar u b'saħħtu min-naħa tal-Parlament Ewropew. Signora De Kaiser fi semi grupp SND għal żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President. Ent b'mod mod ċar is-sitwazzjoni tal-Baħar il-Mejjet u anka taż-żona kollha hija xi ħaġa li eh, li tinkwetana u fil-fatt ftit snin ix-xmara ħatinxef kompletament. Is-sitwazzjoni hemmhekk se twassal għal telf kbir fil-wirt kulturali, biodiversità u se tipperikola wkoll is-sigurtà u l-ekonomija tar-reġun. organizzazzjoni mhux governattiva kellha idea tajba ħafna qed nitkellmu fuq Friends of the Earth Middle East li deċidew illi il-laqaw sindki palestinjani, izraeljani u mill-ġordan sindki ta' bliet li jinsabu maċmara sabiex jiltaqaw appuntu u jaraw xistaw jagħmlu sabiex is-sitwazzjoni terġa' tiġi normal. U ġew mfassla studji interessanti b'riżultat ta' din il-laqa u dan juri kemm il-pajjiżi jistgħu eh, jimxu l-qoddim anka miżuri differenti ta' agrikoltura eh, anka fuq il- il-ħsat tagħhom, ivarjaw xi ħsat tagħhom u din Dan huwa dibattitu politiku, ntam tafu bizzejiet meta semmi l-ilma f'kontest ta' dan ir-reġun qed titkellem fuq politika fl-aħħar mill-aħħar. Nittama li l-Ewropa u l-Kummissjoni Ewropea jisperaw ruħom mill-konklużjonijiet tar-rapport ta', ta din l-NGO wkoll. Tolla pressjoni permezz tal-pjanitazzjoni, un programm li jiena naraħ bħala programm interessanti ħafna u li jagħmel referenza l-użu ta' l-ilma mill-Izraeljani. Amnesty International tkellmu fuq dil kwistjoni politika li għaxħaġa xi ħaġa mhux essenzjali riżoluzzjoni ma hija importanti. Signora Parvanova, għal grupp liberali l żewġ minuti. Grazie ħafna, sur komissarju Zis kollegi. Pala viċe prezident tal-Assembleja Euromed għall-Enerġija, Ambient u l-Ilma, kelli opportunità li nara il-realitajt teknoloġiċi drammatiċi tal-zona tal-ġordan u zjara fifrar li għadda u kena rapport speċjali fuq il-wit tal-ġordan jena kontra porter fiħat li kulħadd huwa affettwat mis-sitwazzjoni anke l libanu u s-Sirja jridu jsibu soluzzjoni għal iktar żewġ problemi gravi, distribuzzjoni kwali tal-ilma li tirrispondi għal ftiġijiet tal-nies fir-reġun u anka ambjent protett għal ġenerazzjonijiet futuri. L-ewwel step identifikat fir-rapport tagħna u li Iżrael u l-awtoritajiet Palestinjani għandhom jaqblu flimkien fuq informazzjoni komuni għal distribuzzjoni u kwistjonijiet demografiċi bħala puntatlu għal negozjati fil-ġejjini bil-iż-żewġ naħat u anka rapport indipendenti prezentaw figuri differenti sissa. Waħda mill-konklużjonijiet prinċipali tagħna u li sabiex insolvu l-problema tal-ilma permezz ta' kooperazzjoni bżonn implementaw il-pjan għal amministrazzjoni konġunta ta' ħita deċiżjonijiet fuq livell ugwali u anka maniġar komuni ta' risorsi tal-ilma fir-reġun. Aħna nemlu r-rapport tagħna u rakkomandazzjonijiet fir-rapport ipaċu ma' sma fejn l-Unjoni Ewropea hija esperta u jistgħu jkunu u l-Unjoni Ewropea tista' tkun attur attiv sabiex ikun hemm sħobija bejn partit involuti fil-ġejjini. Xtaqt nikkonkludi billi ngħid li fil-waqt li għandna sforzi sabiex nkomplu diskussjoni sanzjonijiet u nimxu lejn paċi dejjem għandna responsabilta li ma nużawx is-sitwazzjoni fil- fil tal-ġordan għal fini ideoloġiċi u politiċi. Għal daqstant t partit illum ħajservi l-interess tal-partit kollha fir-reġun u kol se jwassal għal konklużjonijiet konkreti u imparzjali sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha parti attiva għal soluzzjonijiet fil-ġejjini. Grazzi. Għawken jena mislibtu, jek merux xtum prasinun. Okay għal ħodor minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Naqbel perfettament ma li żewġ kalima li tkellmu qabli. Rridu naħtfu din l-opportunità nużawha tajjeb. Rridu ngħidu li hemm ħafna nies hawnhekk li mhux qed jirnexxielhom jinotaw li huwa importanti li nobbligaw il-Palestinjani li huma għandhom responsabilità. mill-1967 nofs il-West Bank ġi maħtuf minn kolonji mill-assedjamenti. Kien hemm ħafna art li ġiet użata għal skopijiet militari. Tistgħu tifhmu bela il-problemi tal-Palestinjani fil-wet tal-Ġordanja huma din jiġu injorati kompletament jekk xejn ma jseħ ma jkunx hemm azzjoni militari ħadd ma jagħti kasom u naħseb li dan għalihom hija problema tant kbira. Rridu dejjem jassiguraw illi ikun hemm xi ħadd li jisma' t-talba tagħhom Umbat bekk bess il-problemi jistaw jiġu solvuti jekk xi ħadd jismagħhom. Imma dak li aħna qegħdin nitolbuhom hawnhekk huwa impossibbli huma ma dew sitwazzjoni tant diffiċli tant impossibbli. għandhom iħarsu lejhom infushom u jkollhom ir-responsabilità għal dak li jagħmlu ma ma jistawx. Din hija problema globali, mhijiex problema ta' Izrael, mhijiex problema tal-Ġordanja, hija problema tal-Palestinjani, iva ma ma jistawx jinvolvu lilhom infushom illa għaliex m'għandhomx l-opportunità. Grazzi tanek għal menuta Din hija kwistjoni verament jibsa delegazzjonijiet mill-Izrael u mill-PA palissa din jiddiskutu drittijiet tal-ilma bħala parti mill-proċess ta' paċi. Bħala parti mill-kwartet, il-EU taqbel li għandu jkunem soluzzjoni ta' żewġ stati. Rridu noqogħdu attenti però li ma jkunx ma poġġux preġudizzju għan negozjati li bħalissa dejjin f'Washington. Kaiser isa qed jagħti it-tort lil min m'għandux tort u dan jibgħat messaġġ ħażin lil Palestinja. li l-konservazzjoni ta' l-ilma fil-xmara tal-Ġordanija importanti ħafna miex problema tal-Palestinjan, tal-Palestinjani jew tal-Izraeljani. Aħna qegħdin nippruvaw nisfruttaw din il-sitwazzjoni bħala parti mill-kampanja. Imma qegħdin nirriskjaw illi l-Unjoni Ewropea l-Izraeljani se jaraw bħala um, istituzzjoni li mhijiex biżejjed kredibbli. Mejer. Minuta u nofs jekk joġbok. Grazzi ħafna. Miex kwistjoni li Kaiser, l-Onorevoli Kaiser jgħat iżomma ma' grupp jew ma' ieħor il-trattat li jeżisti bej il ġordania u l-Izrael kien hemm ftehim dwar kooperazzjoni frontaljera biex il xmar tal ġurnjant tkun tista' tarġa' tiħu rruħ u bekk il-rizors tal-ilma ma jieġi sfruttat. Infatti dan imur lura l-1944 Izrael firmat dan imma bat eventualment ma tkun ma tirrispettax dawn il-ftajim. Kienet anka inizjativa ta' Xirak, il-President Xirak, naħsbu illi rridu noħolqu komitat jew komissjoni dwar il-naħat isfel tal-ġordan biex nejnu din ixmara tirkupra u bekk inħarsu l-ilma. Bekk naħseb li trattat tal-1944 mhux qed implementat kif suppost il-Palestinjani qegħdin jiġu sa ċertu punt injorati hemm assedjamenti li jinsabu f'territorju illegali, assedjamenti li bekk li mhux suppost li hemmhekk illa li l-art mhijiex tagħhom u dan iwassal għal l-użu illegali tal-ilma. Din hija problema oħra apparti wkoll il-problema dwar il-sostenabilità ta' l-ambjent proġetti dwar l-impjanti li jitrattaw l-ilma daw se jkunu għedin għaddejjin eventualment ħana se ninkoraġixxu u nagħtu inċentivi biex ikun hemm dan il-kuntatt dwar in naħat isfel ta' Ġordan. Grazzi. Kellima oħrajn bħala individwi preda għal żewġ minuti. Grazzi, President. Dan id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni tal-Ġordan u l-Ġordan xmara tal-Ġordan huwa importanti ħafna għal grupp tiegħi dwar il-kommenti tal-kallima ta' qabli. Grazzi. Ija situazzjoni verament ħażina. Jina naf li fil-mezzi ta' xandir dan l-aħħar nistgħu naqraw ukoll li l-Kristjani Ortodissi dissi xorta waħda qed ikunu mamda fix-xmara tal-Ġordan, però fis-sena 2011 jista' jkun li l-miet kollha ħajkunu imniċsa. U dan jista' jkollu konsekwenzi negattivi ħafna kemm għad-żona kif ukoll għall-bqija tal-vant nofsani. Tista' tkun tfisser li tkun traġedja fil-fatt u hemm bżonn illi ssir analiżi urġenti minħabba li s-sitwazzjoni tax xmara Ġordan bħalissa hija importanti ħafna għall kooperazzjoni li tant hemm bżonn f'dan ir-reġjun. Hemm bżonn nevitaw li nispiċċaw sitwazzjoni fejn ikun hemm pajjiż wieħed li jkollu aċċess ħieħ u juża l-ilma kollha tal ta' din ix-xmara u allura jkun qed iċaħħad lil pajjiżi oħrajn mill-aċċess għal dan l-ilma tant importanti. Din xmara tal-Ġordan hija eh, simbolu importanti ħafna tal-kooperazzjoni u rridu nisqu fuq il-fatt li hemm bżonn ta' rida politika sabiex ikun hemm iktar kooperazzjoni u l-kwistjoni tal-ilmijiet ta' xmar tal-ġordan qed jibqgħu kwistjoni li għadha pendenti sfortunatament għal dan ir-reġjun. Grazzi. President, could I... Grazzi, President. Nixtieq nissuġġerixxi li l-Onorevoli Ċanok li ma naħsibx li huwa tajnuna li wieħed jinjora ir-realtà kompletament. Min jgħix f'dawn l-assedjamenti sintendi se jażlu postijiet fejn huma se jkollhom aċċess għall-ilma Infatti il-Palestinjani mhumiex l-unika problema f'din iż-żona. Sfortunatament il-Ġordan Sfortunatament 80 fil-mija tal-ilma tal-Ġordani din jintilfu jekk tista' tajtek il għaliex l-ilmijiet id-direzzjonijiet tagħhom imbidlu inbidlu għall-Iżrael bekk l-ilma jgħat jispiċċa fl-Iżrael minn flok. jekk kulħadd din iż-żona jkollu l-irwol tiegħu kif suppost, wieħed ikun jista' jinkoraġġixxi l immaniġġar tajjeb ta' dak li huwa resource award importanti ħafna għal reġuni. Wieħed irrid iħon konsiderazzjoni kollox. Imma naħseb li jekk wieħed jattakka lill israel dan ikun ifisser li qed tinjora il-realtà. Illa għaliex kif qed diġat l-mijiet qegħdin jispiċċaw fl minn minflok. Il-xmara tal-Ġordan event kella fil-passat wieħed 1.3 um, metric meters imma eventualment fis-sena l-ammonti tant edin jonqsu illi jekk aħna ma nħidux azzjoni l-ilmijiet jistgħu jisparixxu kompletament u dak ix-xmara ix-xmara tinxef. Njura tajn għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna jiena nixtieq li wkoll ngħid li kemm minn ġewwa l-parlament kif ukoll minn barra parlament aħna qed nitkellmu fuq dan is-suġġett f'mument daqsxejn li mhux daqshekk xira minħabba li nbdew in-negozjati għall paċi. U eh, għadu mhuwiex ċar sfortunatament jekk dawn in-negozjati tal-paċi mhux ħajibdew jew le. Dan is-suġġett ukoll kien importanti fil-bidu ta' snin design u aħna qegħdin nippruvaw inwaqfu li xmara ġordan milli tispiċċa għal kollox u aħna qegħdin ukoll ehm, nafu li nafu li qasbis maċċessa l-ilma frisk hemmhekk f'dik iż-żona u hemm bżonn li dan ix-xmara titnaddaf u dan minna ngħidu ħal dawn l-aħħar ftit snin. Dak li dejjaqni f'din riżoluzzjoni huwa li aħna qegħdin eh, nitkellmu fuq eh, l-awtoritajiet kollha li qed nitrattawhom bl-istess mod. Pero nafu wkoll li meta li pereżempju l-awtorità Palestinjani qasbis għandha komitati u, u setat waħna din nejdu għawek li l-awtorità Palestinjana tista' tagħmel xejn, però hawnhekk qegħdin nindirizzaw din riżoluzzjoni għal organizzazzjonijiet u setat oħrajn u din hija kwistjoni politika bla dubju ta' xejn. Jekk qegħdin naraw li 65% tal-ilma għadu disponibbli u hemm ħafna ħafna mill-ilma li qed jintuża mill-Iżrael u l-Palestinjani m'għandhomx iktar ilma l-użu tagħhom din bita xejn hija kwistjoni politika u naturalment aħna nafu illi il-Palestinjani minnaħa jgħidu li jumma ħin kollu jippruvaw jħafru għall-ilma iżda mbagħad l-Iżraeliti fl-istess ħin jippruvaw waqfuhom minn dan il-proġetti u l-Iżraeliti mbagħad jgħidu l-kontra. Grazzi. L-onorevoli kien Nielsen għal menuta grazzi ħafna, kollegi. Nixtieq nagħti tribut lill-Assoċjazzjoni tal-Ambjent li taħdem il-viċin dwar din iż-żona Fatti f'din ir-raġuni kien hemm dwar din ir-raġuni hemm rapporti verament interessanti wkoll dwar il-fatt li hemm riskju li din ix-xmara tista' tintelef. L-Unjoni Ewropea tagħti ħafna flus għal proġetti f'din iż-żona u bekk għandu jkun hemm ukoll pjan ta' azzjoni li jinvolvi l-partijiet kollha interessati f'din ir-reġjun il-pajjiżi fil-madwar bħal Libanu fost oħrajn qegħdin jieħdu 5% tar rizorsi L-aktar għandek ukoll agrikoltura li hija intensiva ħafna u dan huwa ħażin l ambjent U l-estensjoni tal-assedjamenti trejt tieqaf imma fl-istess ħin rridu mafqu il- il-bed minn camps kif ukoll għandu jkun hemm taxxa fuq l-ilma kif ukoll distribuzzjoni ġusta fil-żona din għandha tkun priorità għalina. David jedhi u lebda. Onorevoli David għal żewġ minuti. Grazzi, President, Komissarju. Il-katastrofija ambientali qed issir barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea ma din taffettwana il koll Nemnu li għandu jkun hemm żvilupp sostenibbli Dan huwa kuċċett illi m'għandux frontieri jew inkella sistemi ta' pulizija. Dan jirrigwarda id-dinja kollha u mhux reġun u mhux oħra. Infatti din hija problema l-umanità kollha mhux biss għal nies li jgħixu fil-reġun għal dawk li għandhom problema diretta b'nuqqas tal-ilma. Hija problema globali. Infatti, qegħdin nippruvaw naħsbu b'mod globali. L-Unjoni Ewropea għandha tippermetti lin-nies jieħdu azzjoni sabiex ma jkunx hemm degradazzjoni kontinwa ta' xmara. Biex tagħti lajnu l-Unjoni Ewropea diġà għandha affas legali u istituzzjonali hemm pereżempju l-Unjoni għall mediterran is-Segretarjat kif ukoll fonda ta' posta. Din hija kwestjoni illi id-delegazzjoni li jiena ċertijaw dwar ir-relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi se tħares mill-viċin din il-katastrofija naturali ambjentali u l-gvernijiet lokali għandhom ukoll jimmonitaraw is-sitwazzjoni li huma mill-quta mill-viċin. L-ewenet imma għanna noħolqu komitat għal maniġġar ta' din id żona għandu jkun hemm ukoll l-awtoritajiet kollha rappreżentati. L-Unjoni tista' tagħti l-għajnuna tagħha billi taqsam permezz tal-esperjenza tagħha. Nistgħu wkoll naqsmu flimkien prassi tajba permezz ta' proġetti mm, konġunti li jinvolvu nies minn pajjiżi differenti. Rridu wkoll immexxu qudiem il-gruppi l-ambientalisti, il-proġetti tal-ambientalisti, naħseb li din tkun idea tajba biex nimmaniġaw l-mijiet mod aktar wiesa għandna bżonn Nenfatizzaw il-ħtiġa li jkun hemm kooperazzjoni paċifika l-Unjoni hija assenti mill-negozjati tal-paċi ma' minkejja dan nilqaw biħġar għandna nilqaw biħġarna li dialogu bejn iż-żewġ naħat il-Palestina u l-Iżrael reġaw dialogu reġa' beda u dan nilqaw biħġarna grazzi. L-Onorevoli Senalova għal minuta. Grazzi ħafna, President, Komissarju Grazzi ħafna, Sur President. Il-sujġet tal-fat li rridu nsalvaw il-xmara tal-ġordanija importanti ħafna l-ekosistema kif ukoll għas-saħħa tan-nies li jgħixu f'dan ir-reġjun, din ix-xmara hija mniġsa u dan qiegħed iwassal għal fatt ukoll li aħna nafu illi ilna niddiskutu dan il-punt kif qalu ħafna mill kelliema li tkellmu qabli iktar minn 90 fil-mija qed jintuża dan l-ilma għal għanijiet industrijali u għal għanijiet ekonomiċi. U nafu issa għalfejn hemm ħafna l-ixmara tal-ġordan naqset b'mod konsiderevoli, jiena naħseb ukoll li din ix-xmara hija kruċjali anke f'dak l-industrija qasam il-kooperazzjoni u u allura din hija importanti ħafna li nieħdu ħsieb din ix-xmar ħalli bekk ikun hemm iktar ċans għal proċess ta' paċi. Grazzi ħafna. Merci, euh, Monsieur le Président. Signora Bernarab Atu għal-minuta, President, Komissarju Kollegi, din hija konsegwenza tal- problema illi l palestinjani jesperjenzaw hija wkoll kwistjoni politika ma rridux ninsew dan. Hemm ukoll fatturi oħra matul l-aħħar sentejn wieħed u nofs eh, residenti tal-West Bank kellhom jagħmlu kellhom biċċa xogħol qiebsa biex l-ilma tagħhom ikun potabbli. 50% ma kellhomx aċċess għall-ilma. Médecins Sans Frontières wara l-attakki l-armata Izraeljan qalu illi ħafna mill-ilma issa laqas jista' jiġi użat mill-bniedem. Hemm ukoll il-fatt li l-infrastruttura fil-West Bank mhijiex tajba biżejjed allura l-ilma ma jistax jiġi distribwit. Għanna ħafna standards jien uh, hawnhekk fl-Ewropa u u li din iż-żona wkoll ikollhom din dawn l-standards. L-ilma huwa riżors tal-bniedem u l-popolazzjoni kollha għandha jkoll aċċess għal dan ir-riżors sabiex tajx. Għanna bżonn nitkellmu mal-gvern Iżraeljan għatwali li bħalissa mhux qed jismana, mhux qed jagħti kasa, kasna, rridu mafqu l-assedjamenti illegali jekk ma nagħmlux dan mhux se nsibu paċi. My, my attention was diverted for just L-attenzjoni tiegħi tlifta l ftit u inti suppost tkellimt għal minuta amma ħadd l-okkażjoni u tkellimt għal iktar. Sinjura Benova għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Kummissarju. Fid-diskussjoni tagħna tal-lum smajna dwar ix-Mara Ġordan din hija kwistjoni ta' importanza ekonomika, politika u ekoloġika li mill-1964 id-direzzjoni ta' xmara spiċċat eh, mhux biss fl-Iżrael, ġifieri il-mejt spiċċaw mhux biss fl-Iżrael imma anke fil-pajjiżi tal-viċinatu dawn konsekwenza ta' dan qegħdin ħarsu xmara, qegħdin ħamġu l-ilma skont l-ambjentalisti. Ix-xmara tista' tajt illi l-ilma tantu maħmuċ li huwa wieħed mill-aktar postijiet perikolużi fid-dinja. L-Izrael kif ukoll pajjiżi Arab fil-viċinat mhumiex eh, kapaċi li jilħqu ehm, ftejjim biex jisolvu din il-problema u bekk l-Unjoni Ewropea għandha tidħol f'din is-sitwazzjoni pereżempju billi tikkon tidħol f'dak li għandu xi proġetti u bekk nerġuna tul ħajja li xmara Ġordan. Grazzi. Grazzi ħafna sa naddu għas-Sinjura Sarbu għadawek fil-kamra. Jider li naddu għas-Sur Ħawet għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, il-kompetizzjoni għall-aċċess l ilma dejjem tista' tagħmel konflitt għar mill-ju u nafu li t-tensjonijiet illi kienem preżempju fil-kas tal-Kashmir kienem eh, tensjoni li dejjem saret għar minħabba l konflitt fuq l-aċċess għall-ilma. Rehabilitazzjoni l ġestjoni tal-ilma ta' din ix-xmara importanti ħafna u jista' jkun illi dan jista' iżid il-prospetti ta' paċi dejjima f'dan ir-reġjun. Nafu illi l-ilmijiet ta' din ix-xmara huwa importanti ħafna għand importanza u relevanza reliġjuża għal ħafna mill-ġnus li jgħixu madwar din ix-xmara u għandha rabtiet ma' Mose kif ukoll ma' karatteri reliġjużi oħra u jiena naħseb illi kien miraklu meta ġesu rexxilu jimxi fuq l-ilma u naħseb illi m'għandniex ikollna bżonn miraklu ieħor sabiex aħna nagħmlu dak li għandna bżonn nieħdu sib l mijiet u nagħmlu ġestjoni kif suppost tal-ilma tal-Ġordan. Grazzi ħafna sandi tlet kellima il din fil-lista fil-proċedura ta' kaċ tiegħi. Naddu għas xamesku l-ewwel għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naħseb illi konklużjoni politika mhux dejjem tista' tkun it-tellef il-proċess ta' paċi bejn l-Izrael u l-Awtorità Palestinjana. Jiena naħseb li dan huwa suġġett illi forsi wieħed għandu jiddiskuti fl-aqal aħħar ta' dan il-proċess ta' paċi mhux issa li għadu biss beta. Jiena naħseb illi hemm bżonn li l-ewwel nett niżguraw li proċess ta' paċi xira jintlaħaq u mbagħad naraw illi il-bażi għall kooperazzjoni f'dan ir-reġjun tas-saħħa. Aħna nafu li wieħed u wieħed mill-91 proġett f'dan ir-reġjun jitkellmu wkoll fuq ir-reġjun tal-Ġordan, però l-ebda minn dawn il-proġetti ma jħossib eżattament il-ġestjoni tal-ilma. Grazzi ħafna il-problema ta' tindif tal-ilmijiet tal-xmar tal-ġordan hija problema li tikkonċernana lkoll u nafu li din ix-xmara għandha tifsira importanti ħafna anke storika mhux biss reliġjuża. Jiena nemmen illi din id-diskussjoni dwar il-fatt li aħna rridu nsalvaw biex ngħidu hekk l-ilmijiet tax-xmara tal-ġordan tal ġordan huma importanti ħafna u jiena tal-fema li l-artiklu e tal-proposta tar-riżoluzzjoni mhijiex rabta diretta ma' dan is-suġġett u allura jista' jkun li twassal għal konsegwenzi ta' nuqqas ta' interpretazzjoni tajba. Jiena naħseb illi jista' jkun illi jekk ma noqdux attenti din ix-xmar tista' tinqera tal-kollox. Aħna bħala Unjoni Ewropea rridu bla dubju ta' xejn nieħdu azzjoni ħalli nagħmlu differenza. Signora De Kaiser, xtaqt titkellem inti fil-proċedura catch DI jew xtaqt tistaqsi mistoqsija? Sur Molzer. Grazzi ħafna, Sur President, aħna nafu illi s-sitwazzjoni fuq il-frontiera tal- ta' din iż-żona ta' xmar tal-Ġordan hija kwistjoni importanti ħafna għal dan ir reġun Aħna nafu wkoll li dejjem jekk aħna ma naqdux attenti jista' jkun li l-proċedura u l-proċess ta' paċi jintelfuh minn flok ngħinuha. Nafu l-fatt li l-Iżrael qiegħda toqgħod lura milli tagħti aċċess għal din xmara din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn it-tensjoni dejjem meta tikber. U jiena naħseb ukoll li is-sitwazzjoni fil-vant nofsani tista' tkun li tmur allar mhux għall-aħjar jekk aħna ħarbqgħu għaddejjem f'din id-direzzjoni. U anke il-Ħamas li għandhom preżenza u jaraw lil ilma tal-Ġordan bħala importanti kważi sagru jagħtu tifsira reliġjuża kbira ħafna. Jiena naħseb li l-potenzjal ta' konflitt jista' jkun illi jikber u aħna dan rridu nsommuh f'moħħna fl-istrateġija tagħna dwar il-vant nofsani. Grazzi ħafna ħana ċetta żewġ keliem oħra biss. Ma nistax naċċetta aktar għandna s-sur de Kaiser l-ewwel. Sur Kaiser. Grazzi ħafna, Sur President jiena nix nitkellem dwar punt li ma kellix l-opportunità li nitkellem u iktar kmieni dwar l-użu żejjed ta' l inmijiet mill-settlements Patestinjani illi hemm fiż-żona. Jiena naf illi kien hemm ukoll informazzjoni fir-rapport tal-Bank Dinji u anke r-rapport ta' l-Amnesty International dwar li kellu l-ilma u kien hemm ċifri preċiżi tal-użu ta' din l-ilma. U l-Iżraeliti qegħdin jużaw dan l-ilma erba' jew ħames darbit iktar mill-awtorità mill-Palestinjani. U dawn huma fatti mhumiex sempliċement kummenti li ġejjin mill-arja. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak, Sur President. L-Unjoni Ewropea jew ħadd mill-imsieħba responsabbli u għandha responsabilità partikolari wkoll anke f'dak li għandu x'jaqsam il-politika barranija. Jiena naħseb li anke bħala donatur u kontributur fil-proċess ta' paċi l-Parlament Ewropew għandu bla dubju ta' xejn jagħmel minn kollox sabiex ifassal strateġija dwar ix-xmara tal-Ġordan li hija xmara ta' importanza kbira għal dan ir-reġjun il-grupp Friends of the Earth wissina eh, xar li għadda illi din xmar tista' tinxef għal kollox is-sena d-dieħla. Din żgur li tista' kollha konsegwenzi traġiċi għall-agrikoltura u għall-pajżaġġ f'dan ir-raġun u reġun u hija teddida wkoll għan-nies li jgħixu f'dan f'din iż-żona parti minn hekk ix-xmara tal-Ġordan hija simbolu importanti spiritwali u reliġjuż għal ġnusi li jgħixu madwar din ix-xmara u aħna rridu għal darbohra nuru illi aħna nixtiequ ikollna pożizzjoni komuni Ewropea viżavi problemi bħal dawn. Grazzi ħafna sa ngħaddu għall-Kummissjoni u ngħaddu għall-Kummissarju Fulek, jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, eżis membri onorevoli ta' din il-Kamra nafu illi jekk ikonna sfidi komuni aħna rridu nsibu soluzzjonijiet komuni u aħna rridu niġibdu iktar l-attenzjoni għal fatt li hemm bżonn ta' approċċ ta' iktar kooperazzjoni f'dan ir-reġjun. L-Unjoni Ewropea dejjem ħadmet favur l-ispirtu ta' kooperazzjoni sabiex aħna nippruvaw nsibu soluzzjoni għall isfidi serji ħafna dak li għandu x'jaqsam l-aċċess għall-ilma fil-vant nofsani u nippruvaw ukoll trattaw il-problemi fis-sors tagħhom. Jiena nixtieq nikkonkludi u ngħid li l-Unjoni Ewropea tkompli tagħmel ta' kollu li tista' sabiex naraw li nuqqas tal-ilma kif ukoll il-proviżjoni tal-servizzi tal-ilma li jirrispettaw l-ambjent ikunu garantiti, naturalment, rispett għall-ambjent u għad-drittijiet tan nies li jgħixu f'dan ir-reġjun aħna qegħdin naħsbu li fil-ġejjeni qarib ħankun qegħdin nistabilixxu wkoll politika għal eh, dan ir-reġun jekk naturalment il-pajjiżi li huma konċernati jaqblu aħna ħankomplu nippromovu kooperazzjoni transkonfinali bejn il-ġirien u l-pajjiżi ta' dan ir-reġjun u nittamaw li jkun hemm iktar fiduċja f'xulxin. Hemm bżonn illi jkun hemm iktar kooperazzjoni naturalment minn dawn il-pajjiżi stess ħalli naraw illi jkun hemm bilanċ bejn il-proviżjoni u d-domanda din mhux biss tikkonċerna lill gvernijiet iżda anke lis-soċjetà ċivili. Aħna bħala Ewropej, bħala individwi kif ukoll bħala kumpaniji u municipalitajiet lokali aħna wkoll irridu nikkontribwixxu għar-riżorsi sostenibbli tal-ilma. Din hija sfida illi qiegħda qudiemna lkoll. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna, Aziz Kummissarju. Bekk nasem nistgħu ntemmu d-dibattitu u nifutaw dwar dan is-suġġett għada. Issa ħan waqfu is-seduta sa' sitta u mbagħad nibdew bil-ħina mistoqsijiet tal-Kunsill. Ringrazzjakom.